fuq l-agenda. Prezentazzjoni qasira tar-rapport li ġej. Ir-rapport mis-Sinjura Ġdanoka u s-Sinjura eh, Vilja Blinkeġevjute il-ħolqin ta' kondizjonijiet fis suq tax xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik tax xogħol. Erba' minuti għal kull rapporter nibdew bis Sinjura Zanoka. Grazzi, President kollegi, kummissarju. Dan il-rapport qed jindika il-bżonn biex namlu bidliet fis-soċjetà fejn in-nisa u l-irġiel ikunu edin jaqalaw l-istess salarju u jkollhom l-istess responsabiltajiet familjari. Hemm bżonn illi nieħdu azzjoni fuq livell Ewropew u nazzjonali biex ukoll naqdu dawn l-azzjonijiet ma ukoll azzjonijiet leġislattivi biex bekk ikunu nistgħu naraw sitwazzjoni fejn in nisa u l irġiel ikunu jistgħu għataw ħin mal-familja, ħin mal-ħbib ħin fix-xogħol u ħin għall iżvilupp personali tagħhom. Importanti li jkollna arranġamenti flessibbli u livelli adekwati għan nisa u dawn huma punti li konċernaw ħafna persuni. L-Unjoni Ewropea bekk trid tadotta minnu fih politika għal bilanċ fil-ħajja tal-familja minħabba ir-realtajiet tal-lum. Meta nqisu l-bżonnijiet ta' soċjetà li dejjem qed tinbidel. Fir-rapport aħna qegħdin nitolbu lill kummissjoni sabiex tressa numru ta' proposti leġislattivi dwar il-familja u anki dwar il-kura tal-familja. Iġifiri illi nirrevedu id-direttiva għallif tal-maternita u għad-direttiva għallif għal-missirijiet u anki direttiva għal-kura. Minn barra dan, aħna nitolbu l-istati membri biex jatu u koll servizzi ta' kura ta' kwalità għat-tfal għal membri tal-familja b'diżabilità jew anzjani jew dawk li huma morda. Parti speċifika tar-rapport jikkonċerna wkoll il-kwalità tal-impjegi. Il-kriżi waslet ukoll għal sitwazzjoni fejn ħafna jkollhom jaħdmu aktar għal sijat itwan u kol jaħdmu diversi impigi biex huma jaqalaw lejxin tagħhom. Bekk huwa importanti illi ikonna mezzi adekwati illi jgħinu l-ħaddima tagħna biex bekk ikonna wkoll arranġamenti flessibbli li ma joħolqux aktar xkil għas-sitwazzjoni tal-familja kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel. Fl-aħħar, Il-kondizjonijiet tas-suq tax-xogħol li jkunu favorevoli wkoll għal dan il-bilanċ mixtieq hija xi ħaġa li nistgħu niksbu biss jekk il-kwalità tal-ħajja tiġi appoġġjata flimkien ma' sitwazzjoni fejn aħna nindirizzaw is-sitwazzjoni fil-dinja tax-xogħol u lil mid-dinja tax-xogħol ċertament irid ikun hemm lok ukoll għal iżvilupp personali u anki biex aħna niġġieldu nuqqas ta' gwaljanza fis-soċjetà kollha kemm il co reporters u jiena sodisfatti bil-riżultat tal-votazzjoni fuq il-abbozz ta' rapport mill-kumitati tal-impjegi u l-kumitati u l-kumitat tal-kumitat fam u aħna u koll narfu illi għanna diversi talbiet għal votazzjoni maqsuma. Il-kollegi irċevew stqarrija konġunta ta' 11 il-network ta' NGOs Dan huwa test illi ħadmu flimkien u dawn ilhom jagħmlu hekk sa mill-2012. Sabiex huma joħolqu għalfien dwar l-sfidi illi n-nisa u l-irġil ta' kuljum jiffaċċaw fl-Unjoni Ewropea biex jaqdu il-responsabiltajiet tagħhom tal-familja, tax-xogħol u tal-ħajja privata tagħhom. Bekk l-NGOs qegħdin jitolbuna nivvotaw b'mod fuq ir-rapport biex bekk inkunu nistaw u kol inwaslu għal situazzjoni mixtieqa. Nittama illi il-kollegi ma jinjorawx tali talba, grazzi. Passu għalam, blinki biexuti. L-Onorevole Blinke Vuce. Grazzi ħafna, Signora President, l-ewel. Jina nirringrazzja l-korrapporter, s sinjura Ġdanoka u l-kollegi l-oħra għal-ħidma tagħna flimkien. Din hija reazzjoni tagħna bħala Parlament għal roadmap tal-Kummissjoni dwar deċiżjonijiet li jistgħu jgħinu illi ikun hemm aktar rabtiet sodi bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol, speċjalment tal-familji li għandhom it-tfal. Ċertament ukoll jgħin illi kellna konsultazzjoni pubblika u anki kellna wkoll konsultazzjonijiet mal-imsieħba ikkonċernati. Din hija kwistjoni importanti ħafna bekk nistennew li l-Kummissjoni issa toffri proposti leġislattivi dwar din il-kwistjoni. Hija ukoll kwistjoni tant interessanti għall-Istati membri għaliex tikkonċernana l-koll. F'Ġunju din is-sena l-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u talab illi jkun hemm tisħiħ ta' miżuri leġislattivi li joħolqu kondizzjonijiet u possibiltajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel biex jaqdu l-ħajja tal-familja mal-ħajja privata u tax-xogħol tagħhom. Huwa wkoll hija wkoll ħaġa tajba li aħna għandna għan komuni hawnhekk. Bekk nitolbu l-Kummissjoni sabiex toffri proposta ġdida wkoll għad direttiva tal-lif tal-maternità u anki għal direttiva tal-lif għal dawk li għatul kura biex bekk il-membri tal-familja jkunu jistaw u koll jieħdu sib il-membri tal-familja tagħhom u anki naraw li konna protezzjoni għal dawk li jieħdu sib persuni bħal dawn. Nixtieq il-Kummissjoni wkoll toffri proposta għal direttiva għal lif għal misserijiet illi u ukoll ġimatej imħalsa ta' lif għal misserijiet. U anki naraw ukoll illi minn erba sa sitt konna bidla minn erba sa sitt xhur għal lif tal-ġenituri. Ċertament l-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija xaġa importanti biex niġġieldu l-inklużjoni l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Ċertament irridu naċċertaw illi n-nisa dejjem ikunu jistgħu jaqdu il-ħajja privata tagħhom mal-ħajja tax-xogħol tagħhom irridu naraw li kunem koordinazzjoni aħjar tal-arranġamenti tal-li fl-istati membri u din hija xaġa importanti ħafna wkoll. Irridu dejjem niftakru illi l-età tal- ċittadini tagħna Ewropej qiegħda wkoll dejjem titwal u allura eh, tikollhom ħafna iktar ħin xi qattaw id darbek Irridu naraw illi nanalizzaw situazzjonijiet fejn in-nisa jiddeċidu li ma jkollhomx ħafna tfal jew ma jkollhomx tfal għaliex ma jistgħux jaqdu ir-responsabiltajiet tagħhom. Ċertament allura ħafna pajjiżi li żviluppati qegħdin jaraw tnaqqis fir-rata ta' twelid u allura importanti illi naċċertaw illi fil-postijiet tax-xogħol ikonna atmosfera li tgħin il-ħajja tal-familja naċċertaw ukoll illi naqdu u kol responsabiltajiet bejn nisa u l-irġil għalix dejjem se jkun eh, diffiċli nkella li jom bekk aħna naraw illi għanna nieħdu miżuri adattati biex dawn responsabiltajiet jinqasmu b'mod indaqs u li jkollna kondizzjonijiet adekwati għal kura ta' tfal. Bekk irridu nadottaw il-miri ta' Barcellona biex bekk inkunu nistaw u kol nosservaw ir-responsabiltajiet differenti ta' kolħat. ċertament, irdu nsibu bilanċ għal persuni kemm fil-ħajja familjari tagħhom kif ukoll fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. Kollegi jiena nemmen illi kollegi fil-gruppi politiċi differenti jifmu l-importanza ta' din il-kwistjoni u rridu nibatu messaġġ li ċittadini tagħna għada illi aħna qegħdin nisimawom. Jekk joġobkom appoġġaw dan ir-rapport u votaw favur, grazzi. Grazzi ħafna. Għanna il-proċedura KHDI nibdew bl-ewwel kellima. Grazzi, Signora President. U grazzi kollegi għal dan il-rapport. Jiena nemmen illi huwa importanti li aħna bħala parlament niddiskutu dawn l-iżviluppi negattivi demografiċi fl-Unjoni Ewropea. Irridu nippjanaw għal miżuri li jenuna naffaċċaw tal-isfidi. Naqbel mal-fatt li l-politika tal-familja hija xaġa importanti biex bekk intejbu kondizzjonijiet meħtieġa Jiena nistenna li dan il-Parlament Ewropew jitlob l istati membri biex itejbu l-politika tagħhom favur il-familji u anki biex jagħtu aktar importanza u jappoġġaw il dawk li jagħtu l-kura tal-familja u biex bekk ikonna relazzjonijiet familjari stabli. Għaliex maħniex qegħdin indirizzaw biss il-kondizjoniet materjali, iżda hemm ukoll l-element tal ta' fiduċa li kull familja titoffri tkun hemm appell ukoll biex il-Kummissjoni tappoġġa relazzjonijiet li jistgħu mbagħad jieħdu post il-familji tradizzjonali. L-Unrevoli Ward. Jiena nirringrazzja lill-kollegi tiegħi Huwa tassew importanti li dan ir-rapport jitkellem kontra l-austerità u neħu l-ungwaljari. Edin nisqu realtajiet illi nisa sfortunatament edin jiġu affettwati u kol minn kontratti ta' sijat zero fost oħrajn. Il-Kummissjoni u Gvernit Nazzjonali jridu jisimaw is-sejħa hawnhekk u jieħdu azzjoni huwa eżempju ċar kif aħna nipromovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-ġustizza soċjali għalfej huwa importanti li aħna wkoll inżommu mal-prinċipji essenzjali tagħna. Pala MEPs tal-grupp eh, ta' membri laburisti aħna hawnhekk dan il-Kamra nixtiequ nolpru l-pakkoġġ tagħna dan ir-rapport u aħna rridu naċċertaw il ċittadini tagħna jibbenefikaw mill-protezzjonijiet soċjali li nsibu fil-liġi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 X'għamilna sissa bħala Unjoni Ewropea biex naqdu dawn il-responsabiltajiet differenti ma wasal imkien. Huwa diffiċli ura n-nisa issa li jkollhom ħajja tal-familja u ħajja tax-xogħol. Hemm diversi raġunijiet għal din is-sitwazzjoni għalfejn in-nisa e, e, dejjem jinsabu situazzjoni għar u għar. Greċa għanna faqar fost in-nisa eh, fuq livell ta' 28%. fil-mija. l rridu nadottaw miżuri sabiex nkunu nistaw nindirizzaw dawn l-sfidi ta' qoddimna ġveri inneħu l-politika ta' austerita f'ċertu pajjiżi li qed tagħmel il-ħajja wis diffiċli għal ċittadini tagħna. Diffiċli biex nippruvaw insibu soluzzjoni. Grazzi, Signor President. Jiena nixtieq ngħid illi toġobni reazzjoni tiegħek illi inti rajt li jiena tlabt nieħu l-kelma f'kaċ tijaj mill-ġdid. Ħafna drabi jiena nitkellem f'kaċ tijaj Illum però xtaqt ukoll naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi. Illi 25 eh, sena jiena eh, bħala politiku f'pajjiż il-Kroazja eh, u Hemm tentattivi biex ikun hemm il-kondizzjonijiet għal ugwaljanzi fost il-ġeneri. U mhux biss fid-dinja tax-xogħol iżda anki fid-dinja tal-politika. Meta jiena ħloqt il-lista tal-membri eh, tal-partit politiku li kont responsabli għalija, jiena dejjem rajt li dejjem ikonna aktar nisa mill-li irġil fuq il-lista u tajjeb l-irġil u koll jiddiskutu dan is suġġett illum. Bekk, dawn ir-rapporti x'qed jgħidu qed jibatunna messaġġi pożittivi u aħna dejjem favur messaġġi bħal dawn, grazzi. Grazzi, Iva. Ċertament ħafna ukoll Sinjur Irġil se jitkellmu. Issa jmiss lill-Onorevoli Pimenta Lopez. Grazzi. Il-politika tal-austerità edin waslu għal faqar u għal sfruttament minnaħat tal-Unjoni Ewropea, dan jfisser illi għanna 25 miljon illi huma foqra. Dawn il-linji ta' politika edin jeqirdu drittijiet tal-ħaddima tagħna. Għanna pagi aktar baxxi deregolamentazzjoni tal-ħinit tax-xogħol, xogħol prekarjat u edin bekk u kol neqirdu eh, l-appoċ li jati l-istat tal-familji. Il-lif tal-maternita u kol qed titnaqqas. Is-semestru Ewropew qed ikollu impatt ukoll fuq iċ-ċittadini. U allura dan għajfisser li fl-aħħar mill-aħħar li rridu nagħmlu huwa illi neqirdu għal kollox poli linji ta' politika bħal dawn. Mela, għanna kellim li huwa nieqes, e għanna issa l-kellim li miss. L-Onorevoli Sebastian, grazzi Signora President, grazzi ħafna. Ma tantx fadal eh, xi ngħidu. dak li rrit ngħid intqal, importanti li jkollna bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u ħajja tal-familja, importanti li konna bilanċ bħal daw, allura neħtieġu miżuri importanti deċiżivi. Sissa il-politika Ewropea, il-politika soċjali Ewropea, warbet dak li aħna ftemna hawnhekk talba Ewropea għal lif għal missirijiet u għall ommijiet u għallura Jekk dana kollu ma jisseħx, allura mhux se nkunu nistgħu naqdu eh, l-aspett tal-xogħol u l-aspett tal-familja. U għallura rridu naċċertaw illi dana jkun tassew importanti għall istrateġija li tiffoka fuq il-ġeneri. Neħtieġu bidla politika. Grazzi. Sur Bolċek. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena qed nara aspetti pożittivi f'dan ir-rapport dan il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik professjonali fuq ix-xogħol. Però hemm xi aspetti inqas pożittivi fir-rapport. Il-liġi tax-xogħol diġà għandha ħafna limitazzjonijiet minħabba dispożizzjonijiet stretti ħafna nemmen il-Unjoni Ewropea matriċ tiħu wisq kontroll fuq dan il-punt. Il-Parlament Ewropew m'għandux isir trade union għal ħaddiema din hija kwistjoni ta' sussidjarjetà fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi l-istati membri għandhom ikunu attivi f'dan il-qasam. Grazzi. Kellem li miss? Signora Arena, edin nitkelmu fuq l-Unjoni Ewropea li ma tkunx trade union meta tqis illi l-Kummissjoni fil-2015 iddeċidiet illi twaqqaf il-reviżjoni tad direttiva tal-lif tal-maternità għaliex ma kienx ma setax tilqal għal bżonnijiet moderni. Naħseb li dan huwa rapport bilanċjat hemm proposti leġislattivi fuq il-lif tal-maternità tal-paternità. Dan huwa approċċ modern ħafna għal din il-kwistjoni hemm garanzija tfal li jkun hemm ukoll netwerk ta' appoġġ għal nies iktar fqar B'dan il-mod nkunu eh, nindirizzaw drittijiet kemm dawk fundamentali kif ukoll eh, soċjali u nirringrazzja għalhekk ir-rapporters għal dan ir-rapport. Il-kelma li miss. Grazzi, Signora President, Signora Dancila. L-Ewropa għaddejja minn bidliet demografiċi kbar, aspettattiva tal-ħajja eh, itwal, però brata ta' twelit iżgħar. Għandna sitwazzjonijiet ġodda, għandna iktar migrazzjoni, għandna koll, kena wkoll il-kriżi finanzjarja li waslet għal nuqqas fl-ispiża fil politika tal-qasam tax-xogħol u għalhekk għandna bżonn li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jużaw approċċi pożittivi biex jilqgħu għal dawn l-isfidi l-ġodda u biex ikun hemm ukoll sistemi ta' sigurtà soċjali. Nirringrazzja lir rapporters ta' dan id-dokument illi jitkellem fuq dan il-bilanċ daqshekk importanti bejn il-ħajja tal-familja u dik tax-xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sur Il-bilanċ bil ħajja tal-familja u tax-xogħol eh, huwa diffiċli. Iż-żgħażagħ għandhom iktar minn xogħol wieħed ħafna mid-drabi persuni jridu jaħdmu mal ħinijiet twal. Jiena kemm il-darba ta' ma' li jiddispieċjom kemm m'għandhomx ħin għal ħajja privata rridu nitkellmu fuq numru ta' fatturi li jintużaw minn min iħaddem. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti iktar flessibilità biex ikollna ħajja iktar bilanċjata għandna bżonn mekkaniżmi biex niġġieldu dawn il-miżuri li jittieħdu minn iħaddem il-Kummissjoni irid ikollha proposta ambizjuża Ovvjament, bilanċ dejjem sa jwassal ħajja professjonali aħjar. Grazzi. Issa spiċċajna l proċedura Kaċ tiegħi u għalhekk nagħtu l-kelma lill kommissarju Grazzi, Signora President, kollegi, Sinjuri. L-ewwel u qabel kollox grazzi Tfissem il-kollegi tiegħi mill-Kummissjoni nixtieq ningrazzja lill rapporteurs is-Sinjura Stanuka kif ukoll is-Sinjura Blinkte Viċute. Il-Kummissjoni tisma' l-analiżi li qed intamlu intom meta tkun ġenitur eh, Anzi, ir-rwol ta' ġenitur m'għadux ir-rwol tan-nisa biss. U tkun xi tkun tista' tkun responsabbli minn persuna oħra minn tfal. U l ġurnata ma tantx għandna ħin biex inqattaw mal-familja, però l-Kummissjoni temmen illi illi jekk mara tixtieq taħdem iktar, tuża l-edukazzjoni tagħha għandha jkollha l-possibilità li dan tagħmlu. Jekk ikollha it-tfal. Dan jott ukoll għal nisa li jaħdmu li wkoll jixtiequ jqattaw iktar ħin mat-tfal tagħhom jew kelma membri ta' familja oħrajn. Dan ir-rapport qed jiġi f'ħin f'waqtu huwa favur l-inizjattivi tagħna illi nkomplu nżidu l-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik tax-xogħol aħna nilqgħu il-ħidma tal-Kumitati Empl u Fam il-qegħdin jindirizzaw dawn l-isfidi u jissuġġerixxu alternattivi u għażliet interessanti, il-Kummissjoni għandha bżonn tippreżenta approċċ iktar olistiku biex tindirizza l-isfidi wara dan il-bilanċ għandna qafas legali eżistenti fl-Unjoni Ewropea, għandna wkoll strumenti ta' politika, għandna ehm, linji gwida, eċetera, eċetera, però dawn mhumiex biżejjed. dawn l-istrumenti għandhom jiġu aġġornati u jkunu ktar moderni dan biex nippermettu kemm in-nisa u l-irġiel jindunaw bil-potenzjal tagħhom fil-qasam tax-xogħol apparti minn hekk biex nagħtu appoġġ lil min iħaddem biex niġġieldu wkoll id diskriminazzjoni u apparti minn hekk biex nżidu wkoll l-ugwaljanza bejn is-sessi. Irridu nfasslu pakkett eh, komprensiv b'elementi leġislattivi u mhux leġislattivi biex nappoġġaw dawn il-familji kif ukoll in-negozji l-isfidi għal ġenituri jibdew meta titwilet tarbija Irid ikun hemm infrastruttura tajba l-kura tat tfal sabiex eh, dawn in-nies ikollhom jkunu jistgħu jagħmlu din l-għażla wkoll. U rridu naħsbu wkoll f'persuni anzjani jew inkella li jkollhom xi diżabilità. Għandna bżonn soluzzjonijiet iktar aġġornati bħalissa qegħdin nagħmlu t-tieni konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali. Nisimgħu minn għandhom biex naraw x'inhuma l-possibiltajiet ta' azzjoni leġislattiva minn naħa tagħna. Għandna wkoll kellna konsultazzjoni pubblika li wkoll ġiet fit-tmiema fi frar ta' din is-sena. L-opinjonijiet illi nataw l-esperti u mill-partijiet interessati u rewna li għandna jkollna firxa ħjar tal-leġislativa Ewropea, jkollna monitoraċ aħjar, għandna jkoll ikollna attivitajiet fejn naqsmu t tarif tagħna. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni illi tuħusem dan il-proċess jekk il-sieħba soċjali mhux ħajtulu fin-negozjati il-Kummissjoni sa tqis toroq oħrajn illi jistgħu waslu għal soluzzjoni effiċjenti u leġislattiva. Intom qegħdin taraw l-impenn tagħna fil-programm u kuntenti illi għandna l-appoġġ tagħkom għal din il-ħidma. Aħna sa nilqgħu għal dawn l-isfidi flimkien għal ħaddiema nisa u irġiel eh, fl-Ewropa kollha. Grazzi. Le débat est clos et le vote aura lieu. Grazzi, d-dibattitu huwa magħluq u l-votazzjoni ssir għada. Dernier euh, débat, plus exactement les interventions d'une minute. Dan kien l-aħħar dibattitu Allum issa għandna l diskorsi ta' minuta taħt artiklu 163 sa' nibdew.